iċ-ċirkola komunikazzjoni li għaddiet mill-Parlament Ewropew u jekk fi żmien 24 sija minn tal-inqas 40 membru jgħidu li m'għandniex nifutaw fuq għamela tiġi approvata diħa tkun fuq il-sit tal-plenarja. U tiġi publikata fuq il-minuti ta' din il-laqa.